Iżda dal-iżvilupp għandu jkun il-pilastru tal-politika tagħna. Grazzi komissarju ċevej seba' unzjonijiet ta' riżoluzzjoni biex nagħlqu d-dibattitu d-dibattitu sewa mallu u aħna sejrin nivvutaw. Issa sejrin. Ta' bil-ħaq nivvutaw. Għanna il-vot fuq il-mozzjoni konġunta dwar l-Iraq Għanna emenda numru 2 minu favur. U kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Signora De Kaiser. Signora President. Jien nistaqsi. Li sur Mario Mauro. Biex jatini eh, dwar xis jitratta l-emenda illi huwa dukem fassal u qed jiffoka biss fuq il-Kristjani. Iva, grazzi. Ser ċara. M'hemmx l-intenzjoni li ngħidu li l-Kristjani huma inqas minoranza minn minoranzi oħra. Huwa minnu imma illi bħalissa fid-dibattitu fl-Iraq għandna qudiemna l-proposta biex nifukaw biex wieħed jitfal kristjani kollha fi provinċja waħda din hija xi ħaġa ovvjament mhix aċċettabbli għaliex aħna qegħdin naraw li ser jkun hemm forma ta' ghetto, għalhekk aħna nittamaw li dan jisir fi istituzzjonijiet Ewropew u dan ser nibatuh ukoll fil-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Thank you for that explanation. Grazie għall-ispiegazzjoni. Issa se nifkaf emenda numru 3 minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda wieħed Minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa l-mozzjoni konġunta, risoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-kolli votajtu, votazzjoni maluqa. Ser nieħdu nota ta' dak, Sinjora De Kaiser, votazzjoni sa maluqa. Għaddit. Issa dwar it-Tibet, mozzjoni konġunta, rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kwati vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. Fl-ħarnet, mozzjoni rezoluzzjoni dwar il-Birmania, ser nivvota permesta ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa il-koll votajtu. Votazzjoni mal-lura. Għaddit. Il-minuti ta' seduta serin jataw il-parlament għal-approvazzjoni fil-bidu ta' seduta li jmess. Jekk memx oġezzjonijiet mela l-lura. Sejrin nresqu rezoluzzjonijiet li ġew adottati llum il-persuni l-entitajiet li huma msejħa huma nizla fir-rezoluzzjonijiet. Din is-sessjoni tal-Parlament Ewropew hija